Colleagues, I'm beginning with the announcements, but uh, we will not begin with the votes until everyone is ready. Il-President ti għamil eh, aħbarijiet fuq il-laqa u sodattant l-interpreti għandhom eh, avviż xieqraw. Aħna l ħakna il-21 ġurnata tal-azzjoni ta' protesta u l-amministrazzjoni għadha għamlet l-ebda tentativ biex tirsolvi dan il-konflitt. Minna l-oħra, e, wara 8 xhur ta' deliberazzjonijiet mal-Kumitat tal-Istaff, is-Segretarju e, webbes il-pożizzjoni tiegħu. Bħala konsekwenza aħna se nkomplu il-politika tagħna billi ma nagħtu l-ebda overrun, ġifieri se tieqa fil-laqa minnaħa tal-interpreti eżattament fil-ħin li supposti tieqaf. U din il-laqa tieqaf fit-8. Grazzi uh, for, on a regulation establishing a framework for interoperability. Għanna il-qafas eh, sabbelit fuq l-interoperabilità u l-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-azil u l-migrazzjoni. Il-Kumitat jista' jaqbel ma' rakkomandazzjonijiet tajjeb se jkun votazzjoni elettronika dal-waqt jekk jiġobkom ħudu postkom jekk ma tkomx il-kard ta' vot eh, elettroniku jekk jiġobkom ejdulna. Jidher li kulħadd għandu din il-kard, mela, u nibdew dal Jekk il-koordinaturi forsi jistgħu jilestu lil kulħadd sabiex nivvotaw.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 Colleagues, um, we come to point three of the agenda, the situation in Hungary. Kollegi, għan vota fuq punt li ta' situazzjoni tal-Ungerija skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 17 ta' Mejju tal-2017 hawnhekk għal adozzjoni tal-rapport abbozzat ta' Sinjura Sargentini, rapporter. Eh, jekk jogħġbok tixtieq titkellem, le, mela nistgħu niproċedu għal vot u nixtieq ngħidilkom li Silvi Gwion ma iffirmax l-emenda 253 ta' dan ir-rapport abbozzat u talbet illi din din il-partit ħammil l emenda Jiġifieri b'din l-emenda żgħira nistgħu nipproċedu sabiex nivvotaw. Mela, nibdew bil-kompromess numru 7, votazzjoni miftuħa. Uh, the vote is still open. I notice people... Votazzjoni għada miftuħa. Et nara li għataw n-nis li qegħdin ipoġġu jekk iġobkom ħudu postkom u ħanżom il-vot miftuħ. Xtaqt ukoll indikalkom illi għanna il-PPE plus 1 jiġifieri forsi membru wieħed jista' jista' jirtira l-vot tiegħu. Kulħadd ivvota tajjeb nagħlqu l-vot mela din għaddit. Kompromess numru 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Issa għanna għanna għanna membru zejja tal-SND issa, jekk jġobkom membru minnom minnkom ma jivvotax. Thomas, inti fil-PPE. Xtaqt nfakrek. Tajjeb, mela nalqu l-votazzjoni. Din għaddit, kompromess numru 9, votazzjoni miftuħa. Compromise 9, vote is open still, vote is closed. Votazzjoni maluqa. Il-PPE għandhom membru zejjed. Naf li kolħat jixtieq jivvota jekk forsi l-Pepe jistgħu jifruħat jaqaf jivvota. Mela, votazzjoni magħluqa. Il-votazzjoni eh, din għaddiet kompromess numru 10. Niftaħ votazzjoni. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Din għaddiet kompromess 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit? Kompromess 12. Votazzjonija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din għaddiet ukoll. Kompromess 13. Niftu l-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. u ukoll Emenda 38, it-tieni parti, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u għaddiet kompromess 15. Nivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet kompromess 16. <coughs> Nivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit kompromess 17. Tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess 18. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddit. Kompromess 19. t tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. għaddit. Kompromess 20. Tistaw tivvotaw. Nalqu l-votazzjoni. U għaddit. Kompromess 25. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddit. Kompromess 27. Tistaw tivvotaw. Votazzjoni hija magħluqa u għaddiet. Kompromess 28 tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Kompromess 29 tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Emenda design. Votazzjoni miftuħa maluqa. U maddiċ. Emenda 4 u design. Tistaw tivvotaw. Votazzjoni maluqa. U maddiċ. Kompromess 30. Tistaw tivvotaw. nagħlqu votazzjoni. U għaddit, Emenda 110. Tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U dim għaddiċ. Emenda 111. Tistgħu tivvotaw. Il-votazzjoni hija magħluqa. U din m'għaddiċ. Il-kompromess 35 tistgħu tivvotaw. Votazzjoni hija magħluqa. U għaddit emenda 123. nalqu il-votazzjoni. U maddiċ. Kompromess 37, anzi, kompromess 36 tistaw tivvotaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit kompromess 37, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 38, tistgħu tivvotaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit kompromess 39, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit kompromess 41, tistgħu tivvotaw. Votazzjoni jamaluqa. U għaddit. Kompromess 42. Votaw. Votazzjoni malħuqa. Għaddit. Kompromess 43 tistaw tivvotaw. Votazzjoni malħuqa. U għaddit. Emenda 154 votaw Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Kompromess 44 bl-emend orali tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Kompromess 45 votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Kompromess 46. Eh, ah. Dik maddiċ kienet.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 Point of order malar malajr. President, il-problema hija li il-vot ma sarx wara l-votazzjoni ta' qabel, allura mela ħanerġaw nihdu 45 eh, għal dar boħra tistgħu tivvotaw fuq 45. Is-Sur Direk. Na jaki podstawie ma President, fuq li ma bażi ħanerġaw nirrepetu din il-votazzjoni. Fuq li ma bazi ħajsir dan. Għalix dan l-axħar fil-plenarja kena ħafna tal-bit. Dan jinkludu kol mill-gbar grupp sabiex nirrepetu il-voti iżda din it-dawn it-talbiet ma ntlaqawx ma nistawx nirrepetu il-votazzjoni għaliex sempliċement hemm xi nies li mhumiex kuntenti bir-riżultat. Iva, eh, eh, għandek raġun imma kien hemm żewġ gruppi politiċi illi jindikawlna illi mhumiex ċerti fuq il-proċedura tal-vot issa u għalhekk ħanerġgħu nivvotaw fuq 45 u tlabtu għal point of order f'nofs il-votazzjoni jekk iġobkom ejja nivvotaw. Ivvotaw fuq 45, kompromess 45 naqdu nivvotaw. Jiena nixtieq inkun naf għalfejn hemm din l-inċertezza. Kompromess 45 kieġobkom. Not anymore. The vote is closed. Il-votazzjoni hemm magħluqa u għaddiet. Sitta 46. Tistaw tivvotaw. Votazzjoni mal-luqa. U għaddiet emenda 169 l-ewwel parti. Votaw. Votazzjoni magħluqa. U din maddiċ. Kompromess 48. <coughs> Votaw. Votazzjoni hija U din għaddiet kompromess 48 A. Tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet kompromess 49. Votazzjoni hija magħluqa. u għaddit. Emenda 178 it-tieni parti. Tistgħu tivvotaw. 178, the second part. Thank you, thank you, Birgit. The vote is open. Votazzjoni għadha miftuħa. Nal-qua? U maddiċ. Okay, Amendment 202 for... Emenda 202 l-ewwel parti tistgħu tivvotaw. L-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. U maddiċ. Ngħaddu għat-tielet parti tal-emenda 202. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u maddiċ. Kompromess 50. Votaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 186 tistaw tivvotaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 188 fuq il-parti miżjuda. Votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din maddiċ. Kompromess wieħed u ħamsin. Votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess 52. Votaw. Votazzjoni maluqa. għaddit. Kompromess 53 ta' sena miftuħa. Maluqa? Għaddit. Kompromess 54 votazzjonija miftuħa. Maluqa? Għaddit. Emenda 208 Votazzjoni miftuħa. Din maddiċ. Emenda 210. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U maddiċ. Kompromess 55 tistgħu tivvotaw. Votazzjoni maluqa u għaddit. Emenda 212. Tistaw tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess 56. Tistaw tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Tinaddit. Emenda 216. Votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni magħluqa u din maddiċ. Kompromess 57. Votazzjoni magħluqa u għaddit. Emenda 220 eh, vota fuq l-inizjattiva, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. u din maddiċ. Kompromess 58. Tistaw tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddit kompromess 59. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. U għaddiet. Emenda 233 tistaw tivvotaw. Votazzjoni malwa. U din m'għaddiex. Kompromess 60. Tistgħu tivvotaw. Votazzjoni Malwa. Għaddit. Kompromess 61, votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 244 il-parti miżjuda għal 244 votazzjonija miftuħa. U maluqa. U maddiċ, kompromess 62. Tistaw tivvotaw. Votazzjonija maluqa. U din għaddit. Emenda 247 għan nivotaw fuq il-parti miżjuda. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 257 fuq il-parti miżjuda tistgħu tivvotaw. Votazzjoni maluqa. U maddiċ. Emenda 164 tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Din għaddit emenda 250. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 253 tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess wieħed eh, fil-parti ta' citations tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet kompromess tnejn fil-premessi tistgħu tivvotaw votazzjoni magħluqa għaddiet Kompromess tlieta tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit kompromess erba' votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit kompromess sitta. Ivvotaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet emenda 21 fejn qed nivvotaw fuq il-parti miżjuda. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. U ngħaddu issa għal vot finali, votazzjoni nominali. Kolħat vota mm. Mela, il-votazzjoni issa magħluqa u din għaddiet 37 favur, 19 kontra u m'hemmx astenzjonijiet awguri rapport rapporter Sur Durek, għandek point of order. Hemm eh, opinjoni ta' minoranza għal din ir-riżoluzzjoni. Din l-opinjoni ta' il-regola 52 tista' tressa l-istqarrija tiegħek ta' 200 kelma lis segretarjat Tajjeb, grazzi ħafna kollegi. Mela, għadna ma l mill-votazzjonijiet. Tajjeb, issa. Il-lista ta' votazzjonijiet li jmiss dak li ġie prezentat mill-libe fil-20 ta' ġunju skont ftehim ta' gruppi politiċi tal-testa bozzat fin riżoluzzjoni għandha tkompli fuq dibattitu wara il-mistoqsija orali fuq il-linji gwida dwar l-assistenza li tiġi ma tiġi kriminalizzata mela nivvotaw fuq fuq dawn il-linji gwida. Dawk minnkom li neħew il-kard tal-votazzjoni jekk iġobkom erġaw użawa. Kulħadd qed jivvota. Skużawni, ħsibt li l-votazzjonijiet kienu, kienu jidru jisom spiċaw ma ma, ma kienux. Kulħadd ivvota il votazzjoni mal 38 favor, 16 kontra u żewġ astenzjonijiet. Tajjeb, nistgħu nifqu mill-votazzjoni ta' hawnhekk. Nirringrazzjakom kollegi. Colleagues, we'll begin on point five in just a minute. Kollegi, nibdew fuq punt ħamsa, dal-waqt, jekk musa tibqaw hawnhekk. Oħorġu mill-kamra bil-kwiet. Grazzi. Colleagues, um, very happy to... Kollegi, nishtiq nilqa lil Giovanni Portarelli, il-Supervisor tal-Protezzjoni tad-Data Ewropew. Eh, nilqa koll il sur Zirovski u l-tim kollu kemmu. Sur Buttarelli ħa jippreżenta l-opinjoni tiegħu fuq il-manipolazzjoni online ta' data personali u se jippreżentalna din l-informazzjoni u nixtieq nirringrazzjah tal-xogħol kollu li għamel waqt il-GDPR u anki l-attivitajiet kollha li kien hemm f'dawn l-aħħar ġimgħat għalhekk. Jiena nixtieq nitolbok titkellem Giovanni u tagħtina l-preżentazzjoni tiegħek. Mr. Chairman. President membri memx għalfen nejdu illi jina verament grat għal din l-istadina sabiex nitkellem hawnhekk illum. Mhijiex kombinazzjoni illi hawn dan il-punt fuq l-aġenda tagħkom eżatt qabel is ta' dan il-kumitat flimkien ma' Itre, Efko u Juri. fl dps aħna ħdimna fl-opinjoni tagħna fuq il-manipolazzjoni online u inna naħdmu eh, xi xhur qabel ma kien hemm il-kwistjoni ta' Cambridge Analytica u Facebook fuq l-aħbarijiet. Aħna bdina naħdmu bil-laqa tal-G7 eh, li kien hemm f'Ruma s-sena l-oħra u eh, minn dakinhar kien jidher biċ-ċar illi l-aħbarijiet folots, il-fake news, kien ġej minn abbu sistematiku tal-informazzjoni personali tal-persuni. U dan kollu kien diġà les biex jiġi publikat qabel ma kien hemm din l-istorja li ħarġet fil-aħbarijiet. Ma kienx hemm aġġornamenti minħabba dan l-iskandlu, ir-raġuni hija waħda sempliċi. Il-problema kbira tal-manipolazzjoni online mhijiex xi storja sensazzjonali ta' jew ta' xi storja ta' żewġ kumpaniji privati u l-prassi tagħhom li forsi operaw b'mod illegali u bla etika. Fl-opinjoni tagħna din mhijiex xi storja tal-medja soċjali, il-kontenut tagħhom u naħseb ikun ħażin li kieku inħarsu l kwistjoni bħala ċaġa trivjali. L-istorja ta' Facebook u Cambridge Analytica hija l-istorja tal-ekosistema tal-informazzjoni kollha kemmi. Din mhi xi ħaġa inevitabbli, sempliċement kibret mingħajr ebda restrizzjonijiet morali jew legali. U eh, fil-fatt u l-GDPR ġiet applikata dal-aħħar u eh, din joħda mill-iktar kwistjoni strateġiċi biex tiġred dawn l-affarijiet. Għalkemm għandi ftit riżorsi jiena tajt priorità lil din l-opinjoni fil-fatt. Jiena nixtieq illi tikkonsidraw xi punti fuq is-sitwazzjoni li nsibu ruħna fiha mela. L-ewwel ħaġa hemm il-konklużjoni illi hemm xi numru żgħar ta' kumpaniji ġganti illi jisom gatekeepers tal kontenut digitali li ħafna nis jużaw. It-tieni, tlet kwarti tal-Ewropej jużaw l-internet minflok il-televizjoni jew il-gazzetti biex jisira fuq l-informazzjoni. It-tielet, ħafna mill-persuni l-lum ġurnata ifittxu fuq l-internet bil-smartphones tagħhom u l-ikbar kumpanija għandhom għandu l-parti kbira tas-suq. Ir-raba aktar flus għal reklami imorru lejn il-pjattaformi il-kbar u mhux għat televizjoni u fil-fatt ħafna spejjeż anke fir-Renju Unit u l-pubblikaturi u l-dawk li jirreklamaw jgħidu li ma jistgħu xaħarbu minn din it-teb ta' ta' monopolju, imma ħadd ma jista' jedinna għalfejn nistgħu naraw li hemm ċertu kontenut ta' reklami li nsibuhom fuq ċertu pjattaformi. Imbagħad hemm ukoll xi deċiżjonijiet mikro ta' fejn jidher il-kontenut u dan jiġi determinat bil-algoritmi eh, li mhumiex ċari. Jiġifieri hemm anke polarizzazzjoni tal-kontenut li jiżdied mhux biss għal raġunijiet politiċi, ma anke għaliex dan fl-aħħar mill-aħħar wassu għal tħul finanzjarju. U sadan tant eh, l-investiment fl-startups qed jonqos għaliex l-investituri mhumiex qed jemnu bil-kompetittività mal-kumpaniji dominanti u din hija sistema illi produċiet l-akbar sfida għal protezzjoni tad-data u l-privatezza f'din il-ġenerazzjoni. Aħna it-tollerajna prassi bla kontroll sissa u għaliex aħna konna ħsibna li dan kollu ristret għal dinja kommerċjali Il-konvenjenza kienet il-premju tal-li aħna nitilfu l kontrol tad dejta tagħna. Iżda issa qed naraw l-istess ekosistema li qed tedet id-demokrazija l kozzjoni soċjali. Aħna nafu illi eh, hemm tliet affarijiet, tliet livelli, l-ewwel ħaġa qed ikun hemm sorveljenza kull darba illi n-nies ikunu konnettjati. U hemm ċertu affarijiet li ħamma sox nikkontestaw. U t-tielet, aħna qed ninataw l-informazzjoni skont xejdu l-algoritmi u skont dak li daħal aktar flus. U twaqqaf il-libertà tal-diskors ħieles u għalhekk wassal għal ċertu azzjonijiet Aħna ħallejna l spazji pubbliċi biex jittieħdu minn dawn l spazji digitali u dak li jidru bħala fora għal espressjoni ħilsa huma postijiet fil-fatt fejn l-informazzjoni tiġi ranġata sabiex twassal għal aktar tħul finanzjarju u anki jiġu ranġat l-algoritmi biex inneħu riżultati zina. L-algoritmi jistgħu jitranġaw, jistgħu jiġu dizinjati skont il-konsiderazzjoni etiċi u xiridu ngħidu b'dan. L-etika għalina hija dik li hija l-ħaġa tajba li għandek tagħmel dik li għandek l-inqas ċans li tweġġa bija kemm ikun mhux konsumaturi, votanti jew impjegati l-etika għandha tgħid illi ċertu imġiba hija ħażina anki jekk tista' targumenta illi l prassi qed jimxu f'konformità mal-liġi u dana jinkludi wkoll il-GDPR. U fil-fatt din hija l-akbar sfida kemm għal GDPR kif ukoll għal idpb Issa, rridu għalhekk ninternalizzaw l-ispirtu tal-liġi ġifieri nipproteġu l-persuni u mhux nipproteġu dawk li qed kontrollaw il-medja. Dan għaliex minħabba kif qed naraw bil-notifiki li qed jilawna. U għalhekk importanti li nagħmlu reviżjoni tal-distribuzzjoni mhux tajba tal- ta' dan dividend u għalhekk il-membri parlamentari bħal maħna unnek irridu nagħtu sinjal lill-kumpaniji li kollha kemm huma huma responsabbli anki għal partit interessati. Jiġifieri aħna rridu noqogħdu attenti illi ma nimxux mal-ġustifikazzjonijiet li nataw għal prassi ħżiena sabiex li ngħidu li qed naqdu lin nies flimkien jew nibdu komunitajiet. Għalhekk il-GDPR u l-interess pubbliku għandha tiġi definita bil-rappreżentanti politiċi skont il-liġi u mhux nimxu skont il-kumpaniji li qed jifittxu l-flus. Fuq l-investigazzjoni għadha aħna l-estin nkomplu dialogaw l-estin natu aktar appoċ għall informazzjoni fil komissjoni fil-Renju Unitu, konki l-DPAs nazjonali, kif ikunu għedin għadin bl-investigazzjonijiet tagħhom, aħna l estin l-inkomplu nidiskutu din il-kwistjoni fil-plenarja li jmiss tal dpb fil-bidu ta' Lulju kif għal kif għat t-prezenta l-kollega Jelenek ma nistax nenfasizza l-importanza tal-messaġġ tiegħi illum. Eh, Xtaqt ngħidilkom li dak li tiddeċidu li tagħmlu fuq il-każ ta' Facebook u Cambridge Analytica se jaffettwa kif l-Unjoni Ewropea se tindirizza l-iktar sfidi kbar illi ġejjin fis-snin fl-10 jew 12 sena li ġejjin. Il-elezzjonijiet Ewropej huma viċin u għalhekk għandna nħarsu lejn dan il mument billi nistabilixxu biżejjed salvagwardi ħallibek nizguraw niżguraw illi hemm il-prinċipju ta' opportunitajiet ugwali għal movimenti eh, u gruppi politiċi kollha. U għalhekk jiena nixtieq nitlob il-kollegi kollha sabiex wara l-ewwel round ta' konklużjonijiet tal-kas ta' Cambridge Analytica u Facebook, nixtieqkom illi tikkonsidraw l-adozzjoni tal-linji gwida għal reklami politiċi u kampanji politiċi bħala prioritajiet sa l ħar tal-2018. Niringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you very much. Grazie Giovanni. u kif għat inti miex koincidenza illi tlabtek titkellem propju qabel it-tieni smieħ fuq il-Cambridge Analytica u issa għanna ftit ħin għal mistoqsijiet u diskussjoni minnaħat tal-membri. Barbara Spinelli. L-għonet nirringrazzja l-dottor Butarelli għall-opinjoni tijaw li interessanti ħafna. Għandi mistoqsija fuq il-kooperazzjoni li qed jirrakkomanda mal ma' regolamentaturi eh, elettorali u audiovisivi. Nixtieq inkun naf kif għandha taħdem din il-kooperazzjoni, xi tfisser <clears throat> u jekk forsi memx riskju illi jitneħew forsi kontenuti ta' internet bazi ta' kriteri illi mumiex approvati. E, e din il-mistoqsija hija e, wkoll e, jekk nistawx aħna namlu ma namlux differenza bejn il-protezzjoni ta' ċittadini u l-protezzjoni tal- ta' dawn l-autoritajiet. U anki fuq il-kwistjoni ta' class action meta tiġi miksura l-privacy u issa l-GDPR permettih, però l orti l-ġustizja għanda pari differenti <clears throat> fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi. Grazie. Birgit Sippel. Grazie President. Ne ringrazio anche le Sur Buttarelli tal-kommenti tijaw. Għalina jider ċar illi mis kwistjoni biss ta' ġbiru proċessar ta' data. Hemm ħafna affarijiet oħra. Xista xistaw jistaw jamlu fuq profil. <clears throat> Hemm attività ta' mira kommerċali u jista' influenza s-soċieta dibattitu politiku minajr illi il-persuna e, eh, e eh, forma e, eh, konċernata ma tinduna. u l-persuni li qed manipolaw dawn id-dejta ma nistawx naqas nidentifikawhom. Dan huwa importanti il-GDPR miex bis blueprint ta' data protection imma għanda mbagħad tiġi implementata kif hemm miktub. U allura iridu nikkonsideraw il-miżuri ta' kontroll u l-istipoli u nizguraw illi l-autoritajiet ta' supervizjoni e, ikunu jistaw verament jeżerċitaw drittiet ta' id-dmirijiet tagħhom. Umbat kwestjonijiet kommerċali u politiċi u importanti anki li jiġu rispettati li privacy xi fisser da. Ifisser e il-komunikazzjoni bejn żewġkom individwi għandha tiġi e, protetta tkun xi tkun ikun xi jkun il-kontenut tal-komunikazzjoni għanna <clears throat> nafu li dan il-kas partikolari, il-Konsil id-dewem l-affarijiet u mhux qed jirrikonoxxi l-interess tal-konsumaturi ta' soċieta. Kummen ġenerali, jiena kontenta illi bil-smih ta' Facebook ikunu se jkunu voluti anki kollegi ta' komitati oħrajn il-punt li inti għajjimt mux ma jirigwardax biss il-netwerk soċjali, jirigwarda anki kwalunkwe ġbir ta' data eh, fuq skala kbira bħal Google u oħrajn. Pratikament, aħna irridu nistaqsu jekk u ix ġust illi il-negozji għandhom qed jikbru sekk u jsiru daqshekk dominanti fil-pożizzjoni tagħhom u u bekk memx kompetizjoni ġusta fuq is-suq. U din hija l-mistoqsija li kulħadd irid jistaqsi. U jekk aħna rridu nintroduċu regoli ġodda, irridu anki naħsbu fuq it-tassazzjoni u fuq il-protezzjoni u dawn ir-regoli għandhom jiġu rispettati mbagħad. Allora President u ċar li rridu niddiskutu l-protezzjoni tad dejta u r regoli tagħha, però fl-istess ħin rridu anki nikkonsidraw anki pilastri oħrajn illi se jgarantixxu kompetizzjoni ġusta eh, anki fl-ambjent digitali. Grazzi Birgit. Jan Albrecht. Grazzi. Għaddina l-aħħar laqa tal-libe u nishtiq nesprimi il-ringrazzjamenti tiegħi li Giovanni Buttarelli u anki eh, ta' tim tal-IDPS illi kooperaw maħna fuq dawn il-kwistjonijiet kif ukoll Um, anki l-kollegi oħrajn il qabel maħom. U, u nishtiq anki namel mistoqsija fuq kwistjoni li diġa semmejt, er, kwistjoni ta' rizorsi eh, fisem l-autoritajiet, għall-autoritajiet ta' supervizjoni. Mistoqsija hija jekk hemmx anki l-possibilità ta' kooperazzjoni mhux biss bejn autoritajiet ta' protezzjoni ta' dejta fl-Unjoni Ewropea, imma anki infurzar ta' supervizjoni fl-investigazzjoni biex wieħed jikkoopera anki mal-autoritajiet ta' kompetizzjoni mal-sikurezza tal-IT u anki fuq il-supervizjoni tal-medja fl-Istati membri. Grazie. Grazie Jan. Nafu li aħna konna uh, sellimnilek u għadnilek saħħa fl-emails li jena naħseb li se tkun telfa kbira l fatt li inti ħatitla minn dan il-komitatu se dispjaċina ħafna inti kontribwejt ħafna. Inti kontribwejt b'xogħol ta' kwalità oli illi se jdum fil-libe, mhux biss fil-DPR, imma anki kontribuzzjonijiet oħrajn. Mela grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek f'dan il-komitat. I really hope you're going today because I've thanked you now about three times. Nittema li xħat itlaq verament illu. għax diġa ringrazzjajtek li darbit publikament. <clears throat> Imma grazzi ħafna jan. Eh, verament es eh, il-fuk. Melissa Anna Gomez. Jena nishti anki jen nirringrazzja l sur Buttarelli u l team kollu tal-EDPS għal kontribuzzjoniet importanti ħafna taħħom U jina niftakar kif ħareċ l-iskandlu tal-Cambridge Analytica ġi Botarelli u għalinna li dan kien l-iskandlu ta' sekolu u l-lum għalinna anki ta' aktar dettalji għaliex din hija l-opinjoni tiegħu tiegħu hija sfida kbira għalina persuni eletti però aħna nafu li huma l-limitazzjonijiet tagħna għax jiddependi ħafna mill-istati membri tagħna. U jien nixtieq nistaqsih li forsi element kruċali biex nkunu nistgħu naqsmu din il-pożizzjoni dominanti miex propju bit-tassazzjoni taxxa li jridu aħna nitolbuhom dawn il-miżuri minn min naħa tal-gvernijiet tagħna, miżuri rigorużi tat-taxxa. Ta biex ma jkunux accountable biex lejn l-azzjonisti tagħhom manki anki ċittadini u li l-autoritajiet li rappresentaw ċittadini. Nishtiq nistaqsik li anki, inti għatti li l-algoritmu tista' tkun ifissata fuq kwestjonijiet morali, però min se jagħtihom dawn il- eh, dawn il-prinċipi morali. Nistgħu ngħidu l-istess ħaġa anki fuq l-AI, x'qed jiġri fuq l-AI għax hemmhekk hemm il-possibilità li wieħed jintegra eh, eh, il-morali eh, hija kważi impossibbli għax l-intelligenza uffiċjali hija non umana u bħal daqstant manda lebda tħassib morali u etiku rajt il-lum li diġa Facebook et jużaw l-AI biex e, jirsolvu xi problemi. E, e, u matem ħagħoħra nafx jekk s-sur Butarelli jishtiq jitkellem magħna fuq fuq huwa il-fatt li Cambridge Analytica huwa verament il-ponta tal-iceberg u nafu li dina kienet assoċjata ma' kumpaniji oħrajn dawk li huma qed jinvestu biex E, e, biex e, jimmanipolaw elezzjonijiet biex jizguraw li ċerti partiti jimorru fil-gvern u mumiex biss interessi kommerċali. Pal maġar anki f'Malta. Illi kienem anki SCL illi kienet ma' soċata ma' Cambridge Analytica U anki hemm anki kumpaniji legali illi kienu impenjati bħal Henley and Partners illi kienu għedin jesponu il-dnubiet tagħhom. Bħal mhix kondereja shillings u oħrajn bażati fir-Renju imma mhux hemm biss u akkumpanije oħrajn. Testa tajdinna eh, kif dawn l-affarijiet jistgħu jiġu użati? Grazzi, Sur. Potarelli. Mm. Qabel ma nagħti il-mikrofonu lil Butarelli, nixtieq nistaqsijena wkoll jekk minnaħa tal-EDPS l-autoritajt individuali nazzjonali tal-, -tal protezzjoni ta' data e din jirreagġixxu fuq da per eżempju ona tora naturalment hemm il-kwistjoni anki ta' Renju Unit. Ma nafx jekk għandekx opinjoni ġenerali fuq kif se jkollha impatt din kwistjoni fuq il-politika nazzjonali jekk hemmx effett issa meta dawn il-kwistjoni se iktar komplessi u iktar diffiċli politikament. Grazzi, President. Ħanibda bir-risposta għas-Sinjura Spinelli u nishtiq ngħidilha illi sena u nofsilu aħna nedajna l inizjativa illi semmejna Digital Clearing House u sal-lum Aħna kellna ħafna laqat ma' autoritajiet kompetenti responsabli għal protezzjoni tal-konsumatur u tal-privacy, ma tal-kompetizzjoni. L-approċ tagħna huwa illi dawn kollha għandhom ruol importanti x'jaqdu u irridu naħdmu inqas f'silos u biex biex namlu prevenzjoni ta' irdupjar irridu najdu li xuxin l opinjoni tagħna u qed naraw li l-awtoritajiet ta' antitrust qegħdin dejjem ikollhom iktar għamlu fil-ġabra ma' siċċa tal-data personali. Nixtieq nisinkronizzaw il-files l allura l laqali li ta' dan il-forum se jinkludi anki il dawk ir-regolamentaturi li f'ċerti pajjiżi huma anki responsabbli għal biex jassiguraw il-prinċipju ta', ta opportunitajiet indaqs għaliex huma rilevanti fil-kamp elettorali u għadjoviziv. Aħna ma naħdżbux illi dana se jwassal għal lebda tip ta' approċ ta' ċensura. Fuq il-class actions, il-GDPR, inti taf, fih nozzjoni limitata minkejja l-isforzi ta' DPS illi nestendu eh, l-influenza tagħna, ma f'ċerti pajjiżi l-class actions għadhom possibbli b'punto di vista ieħor illi mhuwiex propju dak <clears throat> illi aħna naqblu miegħu. Però id-dispożizzjonijiet fuq dak li għandu x'aqsam mal-ħsara u rimedi ġudizzjarji fid-GDPR għandhom ikunu utli f'kull każ jiena Nirringrazzja anki li signora Sippel għal mistoqsija tagħha fuq li privacy għax dana jippermettili najt jekk joġobkom tipposponuħ dan il file sal-2020 bħal GDPR li privacy miex suffiċenti, però hija essenzjali biex insewwu din is-sistema. Per eżempju l-interess leġittimu u għaxira meta kumpanija tkun tista' tevalwa illi il-riskju għall-individwu huwa minimu, però għall-isfera intima fejn il-komunikazzjonijiet u l-mġiba huma marbutin aħna ma nalibda ma rridux nħallu opportunità għal vojt. Allora l-konsumaturi minnaħa ta' entitajiet li kellhom relazzjoni magħhom. Fik li ieħor xirid ngħid il-data m'għandix tiġi monetizzata. Allora li privacy ħat permetti li l-persuni jkunu iktar f'kontroll ta' data tagħhom u se jagħtu anki inċentiv għal biex is-suq jinnova ruħu mhux bil-tracking normali ma billi jagħti lil persuni illi ikollhom kontroll fuq il-ħajja tagħhom u il- il-kumpanija għandhom juru dejjem iktar rispett għal privileġġ li huma jkunu jistgħu jagħmlu ġestjoni tal-komunikazzjonijiet privati tal-persuni. Aħna ma nistgħux ngħidu fl-Ewropa ma nistgħux nieħdu azzjonijiet fuq il-każ tal-Cambridge Analytica jekk aħna ma nalqux l-istampa fuq il-qafas legali li huwa neċessarju. Grazzi anke lil Jan għal-mistoqsija tiegħu. <clears throat> anke aħna għadna kemm inti importanti, kemm kellek twol importanti, l-autoritajiet kompetenti li koordinaw jikordinaw ħafna fil-fat u l-sistemi legali ta' ħafna stati membri diġa jgħatu kooperazzjoni anki obbligatorja u utli ma' autoritajiet oħrajn hemm eh, dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħtu l-possibilità li d-DPAs ikunu f'kuntatt mal autoritajiet kompetenti u aħna qed naraw illi pratikament dak li huwa nieqes huwa risorsi fit-teknoloġiji ġodda. Id-DPAs għandhom għandhom ikunu iktar iktar ikollhom għarfien fuq it-teknoloġiji ġodda u fuq l-investigazzjonijiet iktar sofistikati. Jena kell opportunità nitkellem ma' Elizabeth Denman fir-Renju Unit u rajt illi l-analiżi ta' eluf u eluf ta' files mhux biss tirrikjedi ħafna risorsi imma anki ħafna abilta u dinja sfida għal futur aħna għabbażi tal-istħarriċ naħsbu li se jkun hemm zida ta' xi 25 eh, fil-mija ta' risorsi tal-DPAs eh, kollha. Pratikament sissa kienu lejn l-avukati ma rridu nikkonċentraw anki fuq il-teknoloġiji ġodda, monitoraġġ ta' sviluppi, aħna rridu eh, iktar xenzjati ta' data. U Signora Gomez, jiena nishtiq namel l-opinjoni tiegħi fuq it-tassazzjoni, però min jgħiddi li jiena l-kwistjoni tiegħi il-protezzjoni tad data, però jiena pratikament minix esperta, però qed nara illi l-approċ diverġenti u frammentat minn naħa ċerti stati membri hija pratikament eh, sors ta' problema, però ma jagħmilx sens mill-punto di vista tiegħi personali illi ikolna approċ kommerċali għaspejjes tal-ċittadini umbat it-tħul se jkun soġġetti għat-taxxa barra mill-Unjoni Ewropea. Fuq l-algoritmi nista' ngħid illi f'din il- eh, f'din l-awla u anki fl-awla eh, tal-plenarja se jkonna eh, l-Olympic Games tal- data protection u dis-sena se tkun fuq il-digital headings bħala autoritajiet ta' protezzjoni ta' data aħna nħossu li l-qafas legali huwa essenzjali għal ma l-GDPR u li privacy ma jistax jagħti risposti kollha tal-problemi eżistenti illi jieġu mill-modell kommerċali predominanti. Hemm bżonn li jiġu konsiderat sa lima punt f'din il-raba industrija rivoluzzjoni kommerċali illi jkun hemm iktar rispett għal klienti u dak li huwa fattibli moralment u mhux legalment biss. U għal din ir-raġuni aħna nixtiequ niverifikaw bażi tal-esperjenza fil-etika f'osma oħrajn li huma l-prinċipi illi jistgħu jiġu konsidrati u infurzati min huwa kompetenti E, e, il-prinċipi tal-privatezza by design u privacy by default illi jiġu introdotti fid-DPR jistaj kollom ħafna. Fuq l-AI aħna <laughs> niproduċu dokument għal komissari u fih mistoqsijiet u kontribwejna anki biex nikkonvinċu l-autoritajiet kollha kompetenti fid-dinja illi jiddedikaw il-sessjoni ta' din is-sena fuq ir-relazzjoni bejn l-etika u l-AI u aħna nixtiequ nkunu nistgħu nuruk ir-riżultati kollha disponibbli. E u issa hemm bżonn ngħaddi għall-aħħar mistoqsija President tiegħek id-DPAs u dawn jinkludu anki id-DPS jixtiequ jitkellmu bleħen wieħed. U anki qabel l-implementazzjoni kollha sħiħa tal- DGPR bdejna nisinkronizzaw aħna l-files tagħna, però għandna sottogruppi differenti u għandna osma fejn huma l-istess, però mbagħad hemm ċerti stħarriġ konfidenzjali minkejja li kollegi eh, responsabbli għal files prinċipali ir-Renju Uniti mħabba għal eh, kwantità kbira ta' soġġetti eh, edin jikoperaw mal-oħrajn u anki maħna b'mod partikolari nista' ngħidilkom illi tridu tippreparaw għal passi li jmiss l-analiżi legali fuq il-regoli ta' implementazzjoni fuq il-direttiva preċedenti tal-protezzjoni tad data però anke nikkonsidraw il-konsegwenzi fil-medda ta' żmien e, e, twila fil-GDPR. Aħna mixin fi triq tajba, nixtieq nisigurakom illi xifti ġemma ġimgħat oħra se se jkun hemm xi riżultati importanti preliminari b'mod koerenti minnaħa tal-komunità intera tad-DPAs fl europa Grazzi. Very much, Giovanni. Grazzi Giovanni, grazie lilek. Napprezza ħafna l-ħidma tiegħek kemm jien u anke l-membri l-oħra. Għanda stant membri ħaniqfu għal pawza zaħira, hemm il-membri diħlin mill-kumitati oħrajn u bekk nkun nistgħu ngħaddu għat-tieni smih. U nilħaq nagħti merħba kbira mill-qalb lill mistiedna l-oħra. Ħanibdew minn hawn u ftit ieħor.